ukoll illi nhar l-erba flimkien mal president tal-Kunsill se nifferma ħames atti approvati fil-kontest ta' proċedura leġislattiva ordinarja skont l-artiklu 78 tar-regolament tal-Parlament. It-titli ta' dawn l-atti se jkunu publikati fil-minuti ta' din is-seduta.